Kundu naqra paċenzja bija u għattu naqra kazi. Għandi avvis għasir x'namen? Signori, Issa stess, is-sitwazzjoni fl-Alġerija id-deteriorat bizzejed biex l-armata tal-Alġerija dawret zona fejn grupp armat islamist kienet iżom ostaġġi Ewropej. Jena kritiku ħafna ta' dak li ġara eh, persu ċittadin eh, tar-Renju Unit inqatel u jiena nixtieq nesprimi l-kondoljanzi tal-Parlament Ewropew lill gvern tar-Renju Unit kif ukoll il-familja ta' din il-persuna kif ukoll lil familji tal-ostaġġi kemm Ewropej u Alġerini. Nixtiequ nesprimu s-solidarjetà tagħna magħhom. Aħna qed nassumu li l-awtoritajiet tal-Alġerija ħajamlu l-almu tagħhom biex jeħilsu lill-ostaġġi li għatem. Is-sitwazzjoni turi it-tensjoni eh, li teżisti fir-reġun tas-Saħel, it-teddida tal-ġihadisti f'dawn il-pajjiżi mhijiex teddida biss ar-reġjun iżda teddida għalina fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri teddida li potenzjalment tista' teddet il-paċi u l-istabilta fil-żona tal-Mediterran kollha kemm bħala President tal-Parlament jiena nittama li kollox jiġi solvut b'mod paċifiku u ma jkunx hemm aktar qtil.